item, the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation and Training, um, Europol, and repeal of decisions 2009-371. U għalek, għonek għanna rapport tertana sur Diaz Damera u il-shadows tana sur Kirkop, sur Peterson, Senior Ernst, Senior Tarek Hadras u Senior Ferrara. Xtaqt jiena nagħmel introduzzjoni fil-qosor għal dan id dossje Is-sur Diaz de Mera mhux qiegħed hawnhekk. Minħabba l-fatt li mhux qiegħed hawnhekk qed nagħtu din l-introduzzjoni kollegi għalhekk jekk jogħġobkom jekk tistgħu Is-segwi din l-introduzzjoni u jekk għandkom xi mistoqsijiet skont regola 73 paragrafu 4 dwar it-trasparenza msaħħa wara kull trialogu it-tim ta' negozjaturi jrid jagħti rapport lura l-Kumitat fuq il-fajl tal-Europol kien hemm fajl fit-18 ta' Novembru sfortunatament is-Sur Dies de Mera ma setax jattendi huwa talab nisa biex naġġorna l-Kumitat fuq il-qada twali fismu. Il-punti prinċipali li tal-ewwel qabel kollox waqt l-aħħar trialogu it-suq dawn is-suġġetti ġew diskussi proposti l ewwel qabel kollox il-kooperazzjoni bejn l-Istati membri u l-Europol u l-istruttura ta' governanza fuq is-suġġetti tagħna li kopru artikli 5 sa 8 diskussjoni fokat fuq il-ħtieġa għal dispożizzjoni tradizzjonali għal partiċipazzjoni tal-Europol fil-ġitz, ir-wol tal-Europol l-Eurojust fil- eh, fil- introduzzjoni tal-investigazzjonijiet kriminali nazzjonali u l-possibilità l-Europol sabiex ikollu kuntatti diretti mal l-autoritajiet kompetenti nazzjonali dwar il-governanza li jkopri li tkopri artikli 12-22 diskussjoni fukat fuq il-ħtieġa ta' valur meżut ta' bord eżekutiv u l-possibilità li l-Parlament Europol ikollu rappreżentant para osservatur fil-bord ta' ġestjoni u l- formulazzjoni ta' ċerta l-bord ta' ġestjoni u l-proċedura għal ħatra ta' direttur e, eżekutiv. Ħafna minn dawn il-kwistjonijiet li għandhom xasum għal governanza u kolli kollom l-rabta diretta ma' sekrutinju tal-Parlament u dan huwa vera importanti għal-Parlament. Itralgu li jmiss e, se jsir fit-8 ta' Deċembru u dana se jkopri l-dispożizzjonijiet ta' governanza u dispożizzjonijiet li għandhom xjaqsmu l-iskrutinju parlamentari. Qed inħares lejn l-shadows u dawk li jaħdmu ma' shadows biex nara jekk jaqblux jew forsi xi ħadd għandu xi kwistjoni kwistjoni li xi qajjem le kulħadd eh, jaqbel jiena mhux eh, qed nipprova nikkunti subaj <laughs> ġifri dawk li taħdmu ma' shadows biex eh, najt li shadows mu mux għawnek. Kollegi, sa' nistaw naddu għal punt li mis l-Aġenzija Ewropeja għal Kooperazzjoni Ġudizzjarja. il-kooperazzjoni tal qasam tal-ġustizja kriminali l-Eurojust eh, nibza li vera tnaġlu fuq din l-agenda għanna Axel Voss, il-rapporter. Jina mux sentikom eh, lebda introduzzjoni li nishtiq namen, forsi jekk tixtieq taddi minnu fiħ għall-introduzzjoni tiegħek, grazzi. Guten Morgen und vielen Dank. Ähm, am 17. Juli letzten Jahres hat die l-Eurojust. u fl-istess qafa summa għamlu kolla ta' għandhom x'jaqsmu mal l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku u dawn il-konċetti huma marbuta fl-imkien il-kwistjoni tiegħek l-Eurojust tant il-format minn banda u l-kwistjoni mill banda l-oħra tal-kooperazzjoni mal prosekutur pubbliku Ewropew għandek il-ġrida kontra il-kriminalità transkonfinali li huwa fenomenu li sploda daw l-aħħar żmien din hija ħaġa tista' tara fil-proposta tal-Kummissjoni għandek il-ċiberkriminalità, pornografija ta' tfal, traffikaj ta' bnedmin, dan huma kollha reati li jsaħħu mod transkonfinali, gruppi mobli, flessibli, jaħdmu simultanjament f'bosta stati membri u fil-ġurisdizzjonijiet tagħhom. Għanna bżon tuġiba Ewropea għal dak li qed jiġri artiklu 85 ta' trattat fil-fatt jissuġġerixxi illi il-kompiti u responsabiltajiet tal-Eurojust fil-fatt għandhom jaddu minn proċedura leġislattiva ordinarja. Dwar l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew il-proċedura daqsxejn differenti ma sa naslu għalija għalina eventualment. Għandu dokumenta ħidma illi kien ħareġ f'April ta' sena li għaddiet jidhirli kien hemm xi mistoqsijiet fuq forsi potenzjalment konflitt ta' kompetenzi bej l-EPPO u l-Eurojust speċjalment wara kemm hemm bżonn ta' ħafna kjarifika ta' eżattament min huwa responsabbli minn xiex u f'dawn il-kwistjonijiet ta' kompetenza li jinvolvu wkoll il-Kummissjoni naħseb li għandu jkollna delinjazzjoni adattata min-naħa tal-Kummissjoni dwar eżattament fejn qegħdin ir-responsabbiltajiet ta' min huma l-introduzzjoni tal-Uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku Ewropew għandha influenza kbira fuq il-dokument tal-Eurojust. U għalhekk irridu naraw x'jiġri fil-każ ta' kooperazzjoni msaħħa biss fuq din il-kwistjoni, ħaġa li rridu nittrattawa din. Il-ġimgħa l-oħra kellna laqgħa tax-shadows fejn aħna qbilna li fuq l-Eurojust għandna noqogħdu b'sebgħinejn fis-sens li rridu aħna nassumu li l-Eurojust taħdem, ovvjament hemm lok għal titjib imma l-iktar għadma jibsa ja kif dina ħatkun qiegħda tikkoopera mal-EPO. U sakemm nibqgħu ma nafux eżattament kif ħajaħdem dan l-uffiċċju tal-Prosekutur Pubbliku jew saħan titrakux ħajkun jeżisti, ma jagħmilx sens li nagħmlu xi passi kbar il qudiem fuq l-ewro ġast għax ma nafux kif ħajkunu qegħdin jaħdmu l-affarijiet. Għandha sens. Naħseb li rridu noqogħdu attenti għal issa sakemm is-sitwazzjoni mal-lepo insibu tajfa. Importanti nkunu nafu l-ewwel qabel xejn. Dan l-uffiċċju tal-prosekutur pubbliku x'suppost għandu jagħmel. Semmejnihom daw il-punti fil-dokument ta' ħidma u qabel ma nipproċedu għandna bżonn it-tweġibi tal-jum daw l-mistoqsijiet nixtieq inkun naf ukoll eżattament il-Kunsill fiex wasal fl-Eurojust u l-Eppo. Aħna hawnhekk fil-liba qbilna illi f'jannar għandu jkollna smieħ fuq dawn il-kwistjonijiet kollha. U għalhekk naħseb li ma nix sempliċement nippruvaw naraw kif nistgħu nimxu l qoddim għaliex il-kooperazzjoni ma nafx kif ma tkun qed taħdem jekk nippruvaw nanticipaw l-affarijiet u mbagħad l-affarijiet jispiċċaw ikunu totalment differenti. Naħseb niktar milli jkunu irbaħna iktar tkun tal-fadin li kan introduzzjoni tiegħi. Before you began you Grazzi ħafna kelli ngħid li eh, Qabel eh, ma bdejt eh, ġifiri li rridu nisimaw minn il konsil qabel ma nadu shadows imma forsi nistaw nisimaw minn il komissjoni fil-qosor il un mbagħad ix-shadows għalhekk fil minn mill komissjoni u mbagħad il konsil eh, dwar il qadat twali. Kummissjoni. Thank you, Chairman. Grazie ħafna President, l għadwa tajba lil kulħadd Wa vera pjaċira li li nistanati introduzzjoni fil-qosor ta' fejn dina fuq dan il-dossier il-rapporter diġa fakkar l-essenza tal-proposta tal-Komissjoni li tresqet mux biss sabiex e, kif jaħdem jowroġa sijiet imma u kol sabiex ikunem iktar rabta bejn l-Euroġa sullappow fil-futur ikunem iktar kooperazzjoni. Din kooperazzjoni ġid diskussa u kol fit-tul fil-qatem fil-Kunsil u għem kustjoni u kol fejn għet li jem meħtieġa l-iktar kjarifika li kintkom ħat jisimaw ukoll mingħand il-Kunsill imma din il-kwistjoni tmur eh, ma mhix fil-approċċ eh, ġenerali li l-presidenza għandalan li tikseb minnu fiħa. Aħna ħdimna mill-qrib mal presidenza taljana imma xorta waħda għadna tal-opinjoni li eh, fadal xi kwistjonijiet fil-abbozz tal-rapproċ ġenerali li jinkwetawna per eżempju memx rappresentant tal-Kummissjoni fil-kulleċ dana ma jimxiex mal-approċ komuni fuq l-Aġenziji li kienem bil fuq bejn il-Kunsill, il-Parlament u l-Kummissjoni fl-2012 mbagħad hemm xi kwistjonijiet dwar il-proċedura ta' għazla għal personnel eh, fi pozizjonijiet għoljin u għalek dawn il-punti rridi jiġu kjerifikati. Hemm mekanizmu ġdid ta' kompens li ġi introdott għall-istati membri meta membru nazzjonali jiġi elett tal pożizzjoni ta' president u jew viċi president tal-kulleġġ għal ma nasibux li din hija direzzjoni tajba u għamilna wkoll xi proposti modesti sabiex intejbu l-effettività operazzjonali tal-Eurojust inklus eh, kif l-informazzjoni se tingħadda lill-Aġenzija hemmhekk l-istati membri sfortunatament ma setgħu jgħidux huma xaqu xi jsegwu id-direzzjoni tal-Kummissjoni sa agrat. Okay, thank you. And then the President. Grazie ħafna l president Grazie ħafna. Grazie President, eh, l-odwa tajba li l-kulħat, eh, nishtiq najt l-odwa tajba li rapporter u kol, nishtiq nirringrazzja l-Komissjoni li Tkelmet eh, b'moċċar dwar il-qada attwali il-Presidenza tal-Lujana se tkompli taħdem fuq il-maġġor parti tal-regolament tal-Eurojust u dan se jitressa eh, dim il-Kunsill tal-Affarijiet interni u eh, dan id-dokument Iva huwa pjuttost eh, sħiħ kull ma fadal xi eh, partijiet li għandhom ma mal-istruttura tal-ħarsin tad-data li eh, ħassir eh, fl-intern tal-Eurojust xi ħaġa vera teknika ġifier trid tiġi studjata iktar bir-reqqa mbagħad dwar il-relazzjoni bejn l-EPPO u il-Prokuratur Futur Ewropo. U dawn il-kwistjonijiet għandhom xi jaqsmu mal-fatt li il-kollega Salazar se jitkellem dwar dan il-punt iktar tard, ġifiri diskussjonijiet għadhom għaddejjin u hemm xi kwistjonijiet li rridu jiġu solvuti qabel ma nistgħu aħna nanticipaw xi kooperazzjoni bejn il-Prokuratur Ewropew u l-Eurojust u għandna strument, strument eh, prezzjuż li jitejjeb ehm, l-istruttura eżistenti l-Eurojust storja ta' suċċess u dan il-regolament fil-fema tagħna dana, dana dana qed jimbotta ħafna iktar il-qoddim lill-Eurojust dana jirrikonoxxi fil-spiritu ta' proposta tal-Kummissjoni Xija emendi dil huma importanti minn għal dak li nxasma mal-governanza tal-Eurojust u il-ħiliet operattivi. Dwar il-governanza l-iktar punt importanti huwa iż-żamma tal- l-istruttura amministrattiva tal-Eurojust imma bl-introduzzjoni tal-bord eżekuttiv li se jippermetti li l-kulleċ jiffoka fuq l-attivitajiet operazzjonali. Il-mistoqsija li u l-kwistjoni li tresqet fil-bidu ta' dan il-proċess ħalibek il-membri tal-Eurojust u l-prokuraturi u l-imħalfin li jedin fuq l-Eurojust ikunu jistaw jamlu xola maħjar ġifiri jiġidu kontra l-kriminalità organizzata. Il-ħidma or amministrattiva trid tkun fis-sistema ta' struttura ta' tħija u mbagħad il- il-Kummissjoni u koll trid tipparteċipa bisħiħ fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet u dak li nxaqsam mal amministrazzjoni tal ġost dan id dokument ħanres uħ lill kunsill tal-Ministri ta' Deċembru aħna naħsbu li dan huwa test bilanċjat ovvjament aħna Eh, pala kunsil vera herqana li eh, innidu il-proċess eh, ta' konċiljazzjoni mal-Parlament Ewropew naħseb fi żminijiet osra ħajjirna xilna u koll um, ehm, nalqu l-punti li għadhom pendenti u sabiex ikollna adozzjoni ta' malar ta' dan l-istrument għalli bekk l-Eurojust ikun jista' jibda minnu fih jaħdem taħt dawn l-istrutturi il-ġodda. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna naf fli inti tixtieq terġa' t-intervjeni u tista' tagħmel hekk eh, bħala konklużjoni. Sena ngħaddi l-mikrofonu l xuhut mis shadows imma qabel u xi ħaġa mhux tas-soltu ħantikom break ta' minuta għaxem hemm problema teknika f'żewġ kabini inklus il One minute break unusually. I'm not picking on you, Axel, <laughs> um, and, and breaking it u għalhekk nixtieq niskuża ruħi ma' Axel imma rridu aħna nistennew sabiex il-kwistjonijiet tekniċi jiġi solvuti ġifiri minuta ħalibek nistgħu nsolvu xi kwistjonijiet tekniċi f'żewġ eh, fit-tnejn kabini Imbagħad tista' tikkonkludi inti Axel wara li jitkellmu shadows. Ibqaw hawnhekk mara m'għanax naħseb eh, laqas il ħakna korum hawnhekk.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 jishtiqx eh, isib postu. Axel, when you're ready. Axel, meta tkun komdu tista' issib postok. Tajjeb wis. Mela, iż-żewġ shadows l-ewwel. Għall-essendi Yvonne. Grazzi, President Aziz Claude. Jena smajt birre l-interventi kollha li saru sissa l ewwel taqt ngħid l rapporter tagħna li jiena naqbel bisħiħ. ma dak li għadu kif għalilna, Dak li konna diskotejna u kol meta konna il-tajna bejniet naħna konna edna li rridu nimxu bċerta kautela li xridna analizzaw birreqqa id-dossiers u jkolli ngħid li jina mistaġ dwar ħaġa waħda. Il-fatt li għadna għadin nitkellmu dwar ir-riforma tal-Jura ġast u dwar kif nitrasforma f'aġenzija, anki jekk sissa ma saret l-ebda evalwazzjoni konkreta da parti tal-Kummissjoni. Mid-deċiżjoni tas-16 Diċembru 2008 kien ġi previst li jisir dan, però sar riżultati għadhom ma ġewx preżentati u aħna għadna hawnhekk u għadna nitkellmu dwar ir-riforma tal-Eurojust. U diffiċli nifim għadin. Għaliex aħna manna lebda riżultat konkret tal-proċess ta' valutazzjoni, naħseb ikun aħjar kun naraw xħareġ minn dan ir-riżultat. It-tieni problema li xtaqt insemmi hija din. il hija lista ta' kompetenzi tal-Eurojust li jiġu proposti l-artiklu 3 u n-nes wieħed. Dawn huma forum ta' reati gravi li huma elenkati bħala kompetenza ta' Eurojust fil-waqt li fir-regolament l-antik. Din il-lista ta' kompetenzi kienet identika għal-lista ta' Europol, Europol Però s konna ċerti divergenzi. Naħseb ikun interessanti kif nkunu nistgħu nifmu għalli ma raġuni hemm kompetenzi diversi għaż-żewġ entitajiet. Naħseb ikun aħjar kieku jkun hemm l-istess kompetenzi bħal tal-Europol. Ovvjament eh, nifimma il-kwistjoni tal-konflitt ta' kompetenza bejn l-EPO u l-Eurojust. Ir-rapporter semmija din ukoll u dan huwa punt li rridu analizzaw bir-reqqa biex imbagħad naraw kif nistgħu nibbilanċjaw l-affarijiet. Fl-aħħar net, l-aħħar punt jiena mistaġba li nisma li l kunsill qed jgħid li sa tmiem is-sena jixtiequ li jkun hemm test li jkun jista' jiġi preżentat u diskuss fil kunsill Suppost hemm Laqaf f'jannaru jiena nittama li fl-ambitu tal-kod deċiżjoni nkunu nistgħu naħdmu flimkien fuq dan is-suġġett tal-Eurojust biex nagħmlu r-riformi meħtieġa. Ma nixtieqx li nqogħdu kulħadd imur għal triqu. Forsi l-Presidenza tal-Konsil tispjegalna darb'oħra fiex wasal waslet id-diskussjoni fil-Konsil. Grazzi. Issa, ix daw għall-għalde. Natali Guzbek. Grazzi, President. Onorevoli Grisbek ma jistax ikun hawnhekk illum għal daqstant għalt li biex naħdel la posta. Jiena għal daqstant se għalkom dak li kienet se tgħidhi rigward ix-shadow rapporter tal-għalde fuq il-kwistjoni Eurojust jiena naħseb li l-approċ prezentat minn Axel Voss huwa dak tajjeb, aħna dwar dan ftemna flaqa ma' Shadow Rapporters il-ġimgħa l-oħra, issa nissospendu x sa' sakemm diskussjonijiet fuq il-Prokura Ewropea jiġu mitmuma, żewġ affarijiet huma marbutin mill-qrib dan fakritu kol kummissjoni fl-intervent tagħha. Mhux loġiku li nitkellmu dwar riforma tal-Euro ġast meta aħna laqqas biss nafu x'forma se tieħu fil-ġejjini l-epow fil-ġejjini. Meta mbagħad intemmu x-xogħol tagħna forsi nkunu nistgħu nieħdu deċiżjoni fuq il-persekuzzjoni mbagħad nkunu nistgħu nitkellmu fuq il-Eurojust. Fil-frattemp nistgħu naħsbu dwar suġġetti li nkunu nistgħu nitrattaw għal Eurojust. Kif jaħdmu żewġ entitajiet il-Eurojust u l-EPO ħajkollhom l-istess sede għax struttura se jkollhom struttura identika jew struttura doppja l-istess gruppi ta' inkjesta jgħam kalla differenti, hemm ħafna punt interrogattivi għal daqstant qabel ma nkunu nistgħu naslu għal ideja ċara dwar it-ħaddim effettiv ta' dawn iż-żewġ istituzzjonijiet il-Eurojust hija aġenzija li jgħidulna taħdem pjuttost tajjeb fi Franza wara l-liġi ta' trasposizzjoni tal-Eurojust fl-liġi nazzjonali 2013 l-informazzjoni li tiġi trasmessa l Eurojust issa ma tiġix trasmessa. Hemm qorti li tqaddiet informazzjoni għal daqstant jiena nistaqsi kif qed taħdem is-sistema. Hemm trasmissjoni volontarja però għandna xi dubi aħna speċjalment jekk aħna nixtiequ nsaħħu l-kooperazzjoni ġudizzjarja bejn l-istituzzjonijiet ġudizzjarji varji ma' Eurojust biex imbagħad biex naslu għal spazju ġudizzjarju Ewropew. Tielet punt li nixtieq ninsisti fuq huwa l-ħarsien tad-dejta dan huwa suġġett estremament importanti għat ħaddim tal-Eurojust u anke biex titħares il-pożizzjoni tal-vitmi li jkunu xhieda. Eh, dak li xtaqtejt il-kollega tiegħi Grisbeck. Grazzi ħafna. Issa, ħammur lura għal Excel. Xtaqt t-intervjeni? Mela, Excel, jekk għandek xi mistoqsijiet għal konsil għax baqanna xieħin. Jekk għandek xi mistoqsijiet ġifiri, tista' terġa' tagħmilhom. Imbagħad konna l-kommenti aħħarin. Grazzi Claude. L-ewwel net għal dak li għandu x'jaqsam ma' struttura doppja ta' dan l-apparat anke rigwardan fil ġejjeni ikonna analizzaw bir-reqqa din il-ħaġa li aħna ma nixtiequx neskludu xi possibilità jekk imbagħad din l-aġenzija jkun possibbli li xi strutturi jintużaw minn din l-aġenzija wkoll però rridu naraw x'sens jagħmel min-naħa ta' Eurojust li naħdmu fuq bażi volontarja fil-ġejjini, għalhekk hemm bżonn evalwazzjoni rigward l-evalwazzjoni appuntu nixtieq nagħti raġun lill kollega Kaufman. Dini hija xi ħaġa li stajna rċivejna żmien ilu l-evalwazzjoni jidher li diġà ntemmet, jidher li fir-rapport finali ma kienx hemm xi sejbit ta' barra minnaw, però jiena r-riżultat konkret fil-verità ma nafux, ma nafx il-kontenaċ kien Però grazzi ħafna lill kollegi għal fatt li huma qalu li jixtiequ li insejsu xogħolna fir-realtà ma rridux naħdmu biss bil-mod rridu nagħmlu x-xogħol tagħna għaliex irridu naraw ċerti riżultati konkreti li evolvu nixtiequ li x-xogħol bejn l-EPA u l-Eurojust ikunu jaħdmu b'mod eh, b'mod tajjeb. Għaliex nixtiequ li konna l-possibilità li nagħmlu l-aktar affarijiet li jkunu raġonevoli. Mbagħad irridu naraw ukoll kif qed jimxi dibattitu fil kunsill Għad baqanna żmien però biex naslu trialogi. Grazzi. Axel, huwa ċar li inti u shadows għedin tifmu għam eh, tħassib li jem. Pero ma nafxek jekk hemmx għalfejn li konna trialogu ieħor għaliex il-problemi identifikajnijhom fejn qegħdin. F'konklużjoni naħseb li irridu nkomplu nibqgħu b'moħħna b'moħħna hemm. Tajjeb jekk m'hemmx talbijiet oħrajn jew mistoqsijiet oħrajn għall kunsill naħseb nistgħu ngħaddu għall punt li jmiss. Is-sinjora Makovej mhux qiegħda hawnhekk għal punt li jmiss għalhekk għandna aktar ħin għal dan il-punt. Ma nafx jekk hemmx mistoqsijiet oħrajn għal konsil sakemm isir il-ħin. Ara, s-sinjora kofi għadda ma wasliċ, dan il-punt l-estejnieħ. Ħana provaw kontattjaw il istaff ta' Sinjora Makovej. Skużawna daqsxejn, għal daqstant il-punt li jmiss ma nistawx nibdew ħalissa. Nipprovaw nikkontattjaw b'mod li nkunu nistaw ngħaddu għal punt li jmiss. Sakemm tiġi però aħjan ah, nieqfu għal break u mbagħad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 Okay, colleagues, uh, let's begin. I'm sorry. Mela, sinjuri, nistaw nibdew skużawna ta' dan id-dew min. Kifettilkom, signora ma konvej edawnek u sa nistaw nibdew fuq il-punt numru 6 tal-lepout kif tiftakru kien hemm il-proposta fl ta' li għadda għat ta' lepo għabbażi ta' artiklu 86 ta' trattat. Hawnhekk eh, jingħad li Issa din il-proposta intbatet l-Parlament għal konsens. Din hija proċedura ta' konsens u mhux ta' kod deċiżjoni. Fil-mandat li għadda aħna adottajna riżoluzzjoni. Is-sur Jakolino li kien ir-rapporter tagħna fil-mandat li għadda għabbażi ta' regola 81 ta' regola ta' proċedura b'indikazzjoni l-Konsil dwar kif leppow għandu jissawar u kif għandu ikun jaħdem biex ikun hemm l-approvazzjoni tal-Parlament, speċjalment il-Kunsill eh, żamm l parlament involut bisħiħ f'dak kollu li kun qed isir. Għal daqstant issa għandna li Monika Makovej qed hawnhekk biex nisimgħu aġġornament dwar l-istat attwali ta' dan il-proġett. Proġett. Nad il-kelma l-ewwel il-Kummissjoni u mbagħad il-Presidenza mbagħad l-rapporter ix-shadows etc. biex kulħadd jgħid tiegħu. L-ewwel net ir-rappreżentant tal-Kummissjoni. Is-Sur Hymans. Minħabba problemi ta' ħin ħanaddi mill-ewwel għall-Kummissjoni għal aġġornament qasir dwar l-istat attwali il-Kummissjoni. Grazzi, President. Nixtieq nibda billi ngħid li l-Kummissjoni tappoġġa l-isforzi tal-Presidenza Taljana biex immexxu l-qudiem bin-negozjati fuq regolament EPO u ovvjament aħna qegħdin naħdmu b'mod kostruttiv id-diskussjoni. Il-livell ta' protazzjoni u inforzar fl-Unjoni Ewropea mhuwiex omoġenju meta niġu għal ġlida kontra l-frodi fil-konfront tal-budget komunitarju. Il-ħarsien tal-budget huwa l-għana u l u twaqqif tal-EPO u wast passi l qoddim biex insawru il-ġejjin tal-ġustizja kriminali Ewropea u biex nħarsu wkoll il-budget Ewropew. L-impen tal-Kommissjoni biex ikun hemm EPO indipendenti sal-2016 ġi konfermat fitra mill-Kummissarju Juncker. Aħna rridu inwaqfu EPO indipendenti u effiċjenti li mbagħad iġġib valur miżjud. Dawn huma linji ħomor L-ewwel qed tkun istituzzjoni indipendenti li tkun immuni mill-influenzi nazzjonali u tibqa' kontabbli għax-xogħol tagħha fuq livell ċentrali prosekutur ewlieni u l-prosekuturi l-oħrajn irridu jissalvagwardjaw l-indipendenza tal-uffiċċju. Għal daqstant għandu jkun hemm biżejjed salvagwardji għal din l-indipendenza. Il-ħatra trid tiġi mitqisa wkoll mill-istituzzjoni Ewropej b'mod li jkun hemm opportunità li jintażlu minn diversi kandidati l-esperjenza professjonali u l-arfien ukoll tal-kandidat iridu jiġu ġudikati minn panel indipendenti. Prosekuturi delegati se jkun qegħdin jaħdmu f'isem l-EPO. Dawn se jkunu parti mill-istess uffiċċju, jrid ikollhom l-istess miri u jrid ikunu integrati kemm jista' jkun flepo f'dan l-isfond huwa importanti li jkun hemm evalwazzjoni mill-livell ċentrali u li jkun hemm vetting ukoll mill-livelli governattivi. It-tieni net l-EPO irid ikun effiċjenti, diviżjoni tax-xogħol fl-uffiċċju jrid jippermetti kemm lill prosekuturi delegati, delegati u l-uffiċċju ċentrali biex iġibu valur miżjud b'mod li jkun hemm politika b'saħħitha għal ħarsien effettiv tal-interessi finanzjarji Ewropej. Dan l-istadju għatanna xi tħassib dwar l-abbozz presidenzjali dwar il-bilanċ fit-proċess ta' taħħid ta' deċiżjoni għandu bżonn ikun hemm setat fir-rigward ta' tranzazzjonijiet, eċetera. U importanti wkoll li noħolqu sistema effiċjenti għal ħarsien tas sigurtà tal-interessi Ewropej. Aħna nixtiequ li jkun hemm sistema robusta għad drittijiet tas-suspettati li tkun taffetwa wkoll fuq il-liġijiet nazzjonali. Hemm ukoll eh, drittijiet ġodda għal suspettati, pereżempju hemm id-dritt għal u prezentazzjoni tal-evidenza b'mod li jkun hemm biżżejjed rispettivament mill-tip ta' reati imwettqa. Hemm il-ħsieb ukoll li jkun hemm il-ħsib li jkun hemm reġim stret li jaf jinkludu wkoll sentenzi preliminari mill-Qorti tal-Ġustizzja. Aħna lesti li naħdmu ma' Sinjura Makovej fuq din id-dossier importanti. Aħna għandna l-istess għanijiet u fl interess tagħna li nsawru sistema li mbagħad iġi valur miżjud għal ħarsien tal-budget Ewropew. Grazzi. Grazzi tal-li kont. Zammet l-intervent tiegħek qasir issa s-sur Salazar. Grazzi, President, l-odwa tajba l-Sinjura Makovej. L-ewwel net nixtieq ngħid li l-Presidenza tilqa l-istedina li kienet saritilna fir-rapport tal-Onorevoli Jakolino fil-mandat li għadda biex nżommu aġġornat il-ħin kollu lill parlament dwar ix-xogħol li kun għaddej fil-Kunsill. Inti President fakkartna li din hija proċedura speċjali mhix tal-kod deċiżjoni din. Però il-Ministru tal-Ġustizzja Taljan jixtieq li jinvolvi lill-Parlament kemm jista' jkun f'dan l-eżerċizzju. Taħt il-Presidenza Taljana taħdidiet dwar eh, l-EPO waslu għal żewġ diskussjonijiet fuq livell ministerjali diġà se tkun parti mill-aġenda tal-JHA ta' Diċembru fil laqgħa ministerjali informali ta' Milan iffokajna fuq il-problema tal-garanziji proċedurali tal-soġġetti involuti fl-istħarriġ tal-EPO u fuq il-kontroll ġurisdizzjonali ta' dan l-uffiċċju. Il-laqgħa kienet waħda informali fil-Konsil ta' Ottubru tal-Lussemburgu ġi diskors il-konċett ta' spazju uniku Ewropew spazju li fih mbagħad l-EPO kun jista' jopera bħala entità waħda. Bħala investigatur uniku ġifieri taħt il-Presidenza Taljana aħna kellna 11 laqa tal-grupp ta' ħidma. U l-kwistjoni EPO kienet parti mill-aġenda ta' l-erba laqat tal-kumitat li jikkoordina x-xogħlijiet ta' materja ta' reati kriminali. Aħna imxejna fuq il-punti kollha li kellna taħt diskussjoni mod partikolari trattajna il-problema tal-istruttura ovvjament. Hawnhekk irrid nisħaq li il-presidenza ta' qabilna ħallitilna test li diġa kellu ċerta struttura għal dak li għandu x'jaqsam mal-forma li għandha tieħu l-EPO l-istruttura tal-kolleġġi ġifiri meta mqabbel mal-modell oriġinali tal-Kommissjoni. Aħna dan kien li sibna meta ħadna l-Presidenza. L-għażla tal-Presidenza kienet li inkomplu naffrontaw il-punti ewlenin kollha li kena hemm pendenti. Eskludejna dawk il-partijiet imbagħad li huma marbutin ma' negozjati oħra li bħalissa qegħdin jiżvolġu. Bekk aħna stajna navvanzaw fuq il-problema tal-miżuri investigattivi fiħdan l-EPO fuq il-kif għandhom jiġu mwettqa l-investigazzjoni transnazzjonali affarijiet komplikati ħafna minħabba il-bilanċ kompless eh, bejn is-setat ta' prokuraturi delegati u kif dawn għandhom jikkomunikaw bejnietom u anke tkellimna fuq il-problem fuq il-problema tal-kontroll ġudizzjarju. Meta per eżempju irridu nimplementaw miżuri minn stat membru għall ieħor Diskutejna wkoll l-arkivjazzjoni tal-każijiet li hemm quddiem l-attenzjoni tagħha kif ukoll il-kwistjoni ta' tranzazzjoni meta mqabbel mal-modell oriġinali tal-Kommissjoni naħseb li issa zidna il-kontroll fuq din is-seta ta' tranzazzjoni. Apparti minn hekk iddiskutejna wkoll kif għandhom jinkisbu il-provi u tkellimna wkoll fuq il-garanziji proċedurali għal min ikun involuta b'bażi tad diskussjoni fil-laqan formali ta' Milano mbagħad ippruvajna anke beqbil mal-Kummissjoni li nsaħħu sa fejn possibbli u biex nistandardizzaw id-drittijiet li għandhom igawdu minnhom dawk li jkunu involuti fil-proċeduri EPO fit-territorji kollha li jkunu qegħdin jieħdu sehem f'dan l-eżerċizzju. Fl-aħħar nett iddiskutejna wkoll il-korsijiet u l-atti tal-EPO. Il-modell tal-Kommissjoni kien jinkludi kontroll li kien fdat fid-dejn l-awtoritajiet nazzjonali. Sakemm ma jkunx hemm rikors għal qorti tal-Ġustizzja, issa id-diskussjoni għadha ma ġietx mitmuma fuq dan il-punt, però għadna qegħdin inżommu l-possibilità li jkun hemm rikors dirett fil-konfront tal-qorti tal-ġustizzja minħabba ċerti atti partikolari. Pero hawnhekk id-diskussjoni għadha miftuħa kif qedtilkom. Aħna għadna ma trattajniex il-problemi marbutin mal-ħarsien tad-dejta għaliex dan huma marbutin ma' negozjati li għaddejn bħalissa hemm ukoll il-kwistjoni tal-personal għalkemm fuq il-mejda ressaqna il-punt dwar l-istatut li għandu jkollhom il-membru tal-kulleġġ ta' Lepo meta ikun hemm il-modifika tal-istruttura minn dik ġerarkika għal kolleġġ li jkun mammul minn prosekuturi Ewropej mill-istati membri kollha jekk għandhom xi żommu l-istatus tagħhom pereżempju nazzjonali jew inkellek għandhomx ikollhom l-istatus ta' aġenti temporani tal-Unjoni. Din il-problema b'mod informali diġà preżentajnija. Kien hemm apparti minn hekk però minn dettal ir-rabtiet tagħna ma' l-imseħbin tagħna Din ir-rabta mal-Eurojust hija kruċjali, speċjalment għal dak li għandu x'jaqsam mal-istħarriġ li għandu jinteressa lill-istati membri li mbagħad eventwalment ma jkunux qegħdin jieħdu sem fil-kooperazzjoni. Jekk se jkun hemm din il-kooperazzjoni, hemm ukoll stati membri li ma jistgħux jieħdu sem għaliex huma esklużi mill-ħames kapitlu ta' trattat. mbagħad għandna l-problema ta' trasferiment tad-dejta Fil-Konsil ta' Diċembru aħna serres u grupp ta' artikli li nittamaw ikun jista' jippreżenta l-ola livell ta' konsens li nistgħu niksbu bħalissa. Se naslu sa din il-problema tal-korsijiet eh, ġurisdizzjonali. Fl-istess waqt lill ministri se nippreżentawlhom mistoqsija li titratta l-istatut ta' indipendenza tal-membri nazzjonali, speċjalment tal-prosekuturi kap. Qegħdin nippruvaw noħorġu b'sistema li tkun tista' iżżid ma' diskussjoni li għandna bħalissa l-istatut ta' indipendenza b'mod partikolari tal-prosekutur kap Hawnhekk l-idea tal-presidenza hija li l-ħatra tal-prosekutur kap b'xi mod tkun tista ma tibqax tiġi marbuta mal-ħatrijiet nazzjonali. Bekk ikun hemm il-possibilità li dawk in-nies kollha li għandhom il-kwalifiċi meħtieġa biex ikun jistgħu jiġu maħtura biex dawn ikun jistgħu jaħdu sem fil-proċess tal-għażla. X'aktarx li jkun hemm panel għas-selezzjoni tal-kandidat u mbagħad il-Parlament u l-Kunsill ikun jistgħu jiddeċiedu fuq hekk se jiddiskutu l-Ministri f'Diċembru. Nittamaw li naslu għal riżultat pożittiv aħna li jkompli jżid l-indipendenza speċjalment tal-persekuturi kap. Grazzi. Thank you. I took part. Grazzi.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 biex jgħin il-kooperazzjoni intergovernamentali għanna l-Eurojust diġa l-EPPO hija xi ħaġa oħra però u hekk suppost għandha tkun għandha tkun xi ħaġa differenti. Kwalunkwe soluzzjoni dajfa illi ma twassal lebda ebda tip konkret tal-investigazzjoni ta' esekuzzjoni tal-frodi kontra flejjes Ewropej u li l kuplu ta' dawn il-flejjes ma ikunx bizzejet għal kontribwenti fiskali u ħajkun qiegħed joħloq entità ġdida, organizzazzjoni ġdida li ħadd tiswa ħafna flus għaċ-ċittadini u għalissa eh, niddubita illi ħatkun daqsa kattattiva għall-inqas fil-sitwazzjoni li nsab fiha l-abbozz ta' konsil fil-futur. L-app jkollha l-ogħla livell ta' effiċenza u effettività naf li l-konsil jippreferi ma jpreferix struttura radikali kif tixtieq il-Kummissjoni, jpreferi kolleġġ, imma aħna naħsbu li dan huwa aktar eh, komplikat. Però l-iktar ħaġa importanti huwa il-kompetenzi li ħajna taw lill-prosekuturi fuq livell ċentrali. Għalhekk għandu jkun hemm eh, trasparenza assoluta fil ħatriet tal-prosekuturi Ewropej u dan għaj biss permezz ta' kompetizzjoni miftuħa kumitat. Dik ix-xogħol li tfidhom bad evalwati daw skont il-kompetenza professjonali tagħhom minn panel ta' esperti u jistgħu wkoll minnaħa ta' Parlament Ewropew. Mela biex nagħmilha ċara daqs il-kristall ma nix bżonn membri nazzjonali tal-ekko bħal għandna l-Eurojust imma prosekuturi li jiġu maħtura għabbażi ta' proċedura ta' kontazzjoni. Imbagħad l-istruttura kolleġjali popli, xiri pubbliku, etc. Fil-fatt il rabta awtomatika bejn prosekutur fl-uffiċċju ċentrali u l-pajjiż fejn ikun jisema' l-każ tista' twassal għal ċertu naqqasijiet f'termini ta' indipendenza għodda effettivi fil-proċeduri u li jaħdmu b'mod biex nevitaw il-proċeduri li jiġu blokkati b'mod artifiċjali. Fuq imbagħad l-irkupru tal-flus. Għandi applika dan ukoll. Biex nikkonkludu hemm bżonn ta' skambju ta' informazzjoni strutturat u kontinwu bejn il-Konsilju Parlament tagħmel il presidenti li jmiss ħajkomplu jibqgħu jiffurmanu jikkonsultaw magħna U għalek inħeġġeġ ċi konsil sabiex jieħu konsiderazzjoni l-opinjoni tal-Parlament fi każijiet kolla tal-negozjati sabiex jinkun jista' jintlaħaq il-konsensus interistituzzjonali meħtieġ li jippermetti li l-Parlament imbagħad li jagħti konsensus finali tiegħu sabiex jkun jista' jiġi mwaqqaf dawn il Grazzi. Issa, li kif għall assembli Shadow. Skużani, Silvia. Skużani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 illi l-istruttura tal-leppo hija importanti ħafna. Ovvjament jina dejjem qed nitkellem ma' bażi tad-dokument ta' Mejju. Għandna il-kollegium, għandna l-staging chambers, għandna l-lista sieħa insomma ta' fażijiet u livelli differenti. Kuma ta' jina qra dan id-dokument l-ewwel darba, qed bejn u bejn ruħi dan mhux kollu tassew ikkomplikat jista' jaħdem b'mod effettiv u effiċenti din l-istruttura tant komplikata ħajam tagħmilha possibbli li tassew niġġieldu il-kriminalità. Imma danna dis-sistema ta' rotazzjoni fejn terz ħajkunu għadin jiblu kariga tagħhom kull tliet snin. Kif ħadaħdem din ma nafx. Ma nafx qegħdin pereżempju li ħajoħroġ minna xaġa bħal din. Ħaġa oħra li xtaqt nsemmi jekk dan l-uffiċċju ta' prosekuturi pubbliku se jkun ġeneralment indipendenti għax ikun semmilna l-indipendenza tal- smajt opinjonijiet tal-Parlamenti Nazzjonali plus dak tiegħi tal-Ġermanja. U il-Bundestag fil-fatt kellhom proposta interessanti ħafna dwar il-kwistjoni tal-indipendenza tal-prosekutur pubbliku ma qed jissuġġerixxu. Illi il-kap tal- prosekutur pubbliku għandu jkun elett mill-Parlament Ewropew sabiex naċċertaw li jkun indipendenti ma jktarawx għan dokument ta' Mejju fejn għandna proċedura ta' nomina illi tseħħ fil-Kunsill u fejn possibilment aħna niġu imbagħad ikkonsultati l-affarijiet huma differenti. Din il-proposta tal-Bundestag Ġermaniż u l-Bundestag ikolli ngħid li vvota b'mod unanimu sewa fuq din il-proposta ma nafx hekk qed tiġi diskussa fil-Kunsill. L-indipendenza tal-Uffiċċju tal-Prosekutur pubbliku hija assigurata nista' nirreferikom għal xi 14 tad-dokument tal-Kunsill ta' Mejju li għadda wkoll. Kif qed jaħdmu il-proċeduri attwalment? Ma l-ebda involviment mill l-amministrazzjonijiet Nasab li din il-proċedura naturali ta' nomina ta' prosekuturi minn ħadd l istati Membri kollha tittistemma hawnhekk. Nambat għandi problema oħra, it t waħda. Aħna semmejna l-Ewroġa. 'bilna kollha illi jista' jkun hemm konflitt ta' Mbagħad għandna l fuq ukoll li qed jaħdem mod parallel minn għandek Olaf, Eurojust u Lepo. U għalhekk nixtieq inkun naf minn tkun sir kif aħna nistgħu naċċertaw illi m'hemmx riskju għal konflitt ta' kompetenzi nistgħu nillimitaw dan kollu jew forsi idealment neliminaw il-problemi li jista' jkun hemm f'dan ir-rigward dan importanti żommhom f'moħħhom dwar l-affarijiet jekk li l-Parlament jaqbel. mistoqsi oħra ta' qabel tal-aħħar din, il-Kummissjoni fil-proposta oriġinali tagħha, ovvjament waħda antika kif nafu, kienet qalet li l-ħolqien ta' Apple mhux ħajġib miegħu spejjeż l kbar għall-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri. Issa nixtieq il-mulura qdim il-Konsilju Kommissjoni Stazzjon jekk l-istatus wara tan-negozjati dan għaddu x'japplika illi fil fat mux ħajkun hemm spejjeż addizzjonali kbar ġejjin għalina. U l punt, importanti ħafna f'opinjoni opinjoni tiegħi, rapporter semmi fuq il-ħaġa wkoll. Il-prinċipju tal-proċedura ġusta, id-dritt proċedurali mhuwiex definit naċċertaw li jkun hemm livell għoli ta' protezzjoni anki għal konvenut fil-proċeduri kriminali. Rridu nizguraw aħna li dan il drittijiet jiġu formulati bl-aktar azzjoni edukazzjoni, drittijiet fundamentali, drittijiet fundamentali jridu jiġu garantiti, mhux tħodhom il-konsiderazzjoni. Forsi dawn tiġaġġew għabbażi ta' protokoll 22 ġifiri mill-perspettiva tal-grupp tiegħi aħna nappoġġaw ħafna kollunkwe ħaġa li tista' tkun effettiva u li tagħmel sens fil-ġlida kontra kriminalità organizzata u frodi u nemmnu li hemm bżonn iżjed ċisir sabiex nindirizzaw dawn il-reati. Imma l-ewwel net f'kooperazzjoni mal-Istati Membri anke blodda attwalment disponibbli li f'ċertu każijiet issa għadhom mhux qed jintużaw tajjeb. Frau Kaufmann fil-fatt għadha tisqalna x'inhu ma tħassib mill-perspettiva Ġermaniża u stati membri oħra wkoll għandhom tħassib dwar il-proposti minn membri tagħhom għalhekk tisfhem minn minuta jew tnejn sabiex nsemmi xi jaqsma fejn l-opinjoni tiegħi din il-proposta hija ħarija għadha lura ġurnati proposta. Dina toħloq sistemi separati illi fjom jinfusom kwalunkwa ħaġa illi tfixkel il-polarizzazzjoni neċessarja dwar l attak fuq ir-reati u il-frodi ħaġa ta' ħadina. Inti kollok is-setta illi tiġilet il-frodi fuq livell Ewropew huwa kunċett diffiċli għal dan iżda wkoll il wieħed jantiċipa il-pożizzjoni ta' operazzjonijiet nazzjonali attwali pjuttost effettivi wkoll f'bosta pajjiżi Ewropej u naħseb illi il-linja ta' demarkazzjoni allura bejn din it-turija ta' seta' esklusiva u reġimi attwali tista' toħloq ċertu konfessjoni u tellifna wkoll ċertu inizjattivi li kienu jkunu għalijiet tieħdu tienet Naħseb li l-rapporter Sinjura Makovej semmit fil-fatt spejjeż għolja imma l-argument tiegħi huwa bil-kontra għax il-Kummissjoni diġà għaltilna illi l-ispejjeż tal-bidu huma biss ta' 2.5 miljun euro u l-ispejjeż annwali li normalment kienu qegħdin jaħdmu ma' maħsuba li ħajkunu ta' madwar 20 miljun euro minħabba issa l li saru fil-budget awla u Eurojust probabbli ħajkunu ta' madwar 6 miljun euro fis-sena. U għalhekk riskju kollu jagħmel is-supervizjoni. Aħna hawnhekk għandna bżonn ta' naf li ħatejdu li inti mir-Renju Unit mhux hekk ħatajt, imma aħna Rob Wainwright li mexxa l-Europol eċċellenti iva vera eh, huwa mir-Renju Unit imma kellu il-ħilit li kellna bżonn għal dik l-organizzazzjoni tant importanti li naqbel il-koll napproġġaw li bas ħaġa tapplika hawnhekk. Jekk aħna ħanamlu dawn l-politika oġġesti jissuġġerit li għanna bżonn ta' riżultati li għadna, iġifiri operazzjoni ta' effettivi l-Renju Unit biex involut veru ma nħassab li ċertu pajjiżi, Ġermanja eżempju, ma ħafna ħrajn u koll. għandhom sistemi effettivi ferm u għedin qegħdin għam dawn il reati u diġà għedin jgħamlu prosekuzzjoni effettiva fejn ikun hemm bżonn, għalhekk jekk inti ħajkollok dan is-sepp it addizjonali bez b'esklusività jekk ikun zbar kbir. L-aħħar il-mod kif forsi naħjar nimxu l qoddim huwa billi fil kien l-aqwa prassi fl-Ewropa nittaqmu minnhom u naħdmu iżjed fuq il-kwistjoni tal-kooperazzjoni u koordinazzjoni ta' detezzjoni u persekuzzjoni naħseb illi għadna għaqqas biss bdejna fil-verità jien għandha ħafna esperjenza bħala eh, responsabilità bħala dak responsabbli mir-rapport tal-ġiet u riżultat kellu jkun wieħed tajjeb ħafna ma fil-fatt kien wieħed diżappuntanti minħabba nuqqas ta' kooperazzjoni bejn l-aġenziji tal-infurzar tal-liġi fl-Ewropa. Aħna jiġu naħdmu f'dak li għandna u għandna ħafna diġà nafu li hemm perdida, nafu li din situazzjoni. Għalax ma nagħmlux l-affarijiet l li għanna tiġa nużaw il-rizorsi li għanna bl-ħjar mod għaxra li bidu jgħamlu. Grazzi. Grazzi ħafna Louis Michel. Grazzi. Grazzi ħafna President. Fem kontent li għed nisma li il-Kommissjoni u l-Kunsil it-nej li huma u għana sabiex iwaqfu l-eppo mill-aktar fis possibbli. Imma danna ma, ma jistax issir minna il-konsiderazzjoni tal-konsekwenzi. Naqbel ma l-kummenti ta' Sr. Hoffman, il-pozizjoni tal-Parlament Ewropew ta' Fuxini ġiet adottata taħt il-Parlament ta' qabel ma nix nitbedu wis minn dik il-pożizzjoni il-kol kemm aħna naqblu li l-Leppo se jirrappreżenta pass kbir il-qudiem lejn l-integrazzjoni Ewropeja U dana u kol Rabot mal-kwistjonijiet ta' ġurisdizzjoni nazjonali, sovranità nazjonali u għalek li kienem xie parlamenti li użaw il-yellow card. Leppo għalek mela dan irrit iħares il-prinċipi ta' demokrazija Ewropea u um, Rrit jaċċerta d-leġittimità, il-Kunsill jista' jgarantixxi l-leġittimità biss jekk ikun hemm involviment mill-rip ma tal-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew permezz ta' organizzazzjoni ta' laqat konġunti ħalibek ikun hemm bilanċ ta' bejn l-istituzzjonijiet il-modell ta' tralogu jiena nemmen li dan l-approċċ jista' jkun iktar xira jiena nkwetat bl-istruttura li rajna għall leppo l-approċ kolleġjali dan ħajemmina il-mekkanizmu il-ġdid. Għalek, fil-grupp tijaj, aħna għanna preferenza għall-approċ federali u mux struttura intergovernmentali din il-kustjoni Ja, vera importanti għax aħna nixtiqu li naċċertaw li konna Ewropa iktar kredibbli, Ewropa li turi li ċittadin li tinħarsu l rittijiet tagħhom. Irridu naċsiguraw li l-istituzzjonijiet kollha huma involuti, irridu naħdmu flimkien sabiex nelbu id-differenzi bejn is-sistemi nazzjonali tagħna minflok ma' nżidu mal-inċertezza li ċ-ċittadini qed jħossu. Ninstab ċert li ħajkonna opportunità niddiskutu din il-kwistjoni fil-futur dwar l-ispejjeż iva irridu nistudjawhom dawn l-ispejjeż involuti ma naħsibx li l-istimi um- tal-Kummissjoni huma realistiċi nistgħu nużawhom imma ma nsibx li huma realistiċi u imma l-infiq ma jistax jiġi użat pala argument li ħajmexxina eh, lejn nuqqas rispetta ta' drittijiet. Eh, grazzi ħafna, President. Nixtieq nirringrazzjak eh, għal dawn il prezentazzjonijiet l-ewwel qabel kollox nixtieq ngħid li aħna għandna bżonn li kolna kooperazzjoni aħjar sabiex nirġildu kontra id-dannu li dawn ir-reati qed jikkawżaw l-Ewropa. Imma anka jekk ħajrna xilna iva naddu dana, l-istati mux l-istati membri kollha ħa jaqblu irridu nsaxħu għalek il-kooperazzjoni bejn l-Eurojust u l-Eppo u rridu nawelu qabel kollox nsaxħu il-kooperazzjoni fl-Eurojust biex nġildu kontra dawn ir-reati. Din il-ħaġa taħdem u jiena naqbel ma' Timothy Kirkop u kol li il-ġit dwar din il-dina proposta opportunità li rridu nsaxħuwa u għanna nsolvu l-affarijiet diġa l-lum ma nix għalfejn nistennu sa' kem nkollna istituzzjoni ġodda u għanna u koll inkomplu naħdmu sabiex nibnu dawn dan l-uffiċċju. Il-prosekuturi Ewropej jista' jkunu hemmhekk biss jekk ikollna proċeduri armonizzati u armonizzazzjoni għal liġi kriminali b'mod ġenerali kon qed naħdmu fuq ir-roadmap imma għadna naħdmu fuq u għet nistenna li il-Kunsil u kol jikontribuċi għal dawn il-proposti għalli bekk ikonna livell oli ta' protezzjoni, mux il-minimu li eh, għandhom xaqsma drittijiet tal-bnedmin u mannix naqsu l-standards ħafna stati membri, jekk ikonna l-minimu, imma Fil-qafas ukoll tal-dan l-eppo irrid ikollna aħna regoli ċari fuq il-proċeduri kolli ngħid li sissa l-affarijiet mhumiex ċari u dak li nixtieq nisma' mill-kunsill jixtiequ li jinaħħu ħafna mill-dispożizzjonijiet dwar id-drittijiet proċedurali imma dana ma naqbilx miegħu għax jekk ħanneħħu dawn id-drittijiet proċedurali l-eppo ma jistax xejn jaħdem tajjeb u ħanispiċċaw bi forum shopping fejn il-prosekuturi jistgħu jażlu il-qafas legali jixtiequ jaħdmu fih. U jiena naħseb li ma nix nipermettu li dan il-seħ u jiena naħseb ukoll li l-Parlament Ewropew m'għandix jirċetta proposta bħal din. Iġifiri, Iva, hemm xi limiti li għandna jkollna u l-aħħar kollha eh, punt li nixtieq eh, ngħid hawnhekk li anka sabiex ma nippermettux li jisir il-forum shopping u sabiex ikollna u koll rinviju ġudizjar għal deċiżjonijiet kollha ma naħsibx li ħaġa tajba li kollna il-prosekuturi pubbliċi Ewropej mingħajr opportunitajiet ta' rinviju qed nitkellem jiena dwar il-qafas fejn l is jaħdmu dawn il-prosekuturi pubbliċi Ewropej. Il-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja trid tistudja dawn il-każijiet u trid tapprova kull dispożizzjoni li ħandaħlu fil-bażi legali tal-EPPO. Dan huwa punt importanti, dan ma jfissirx li jrid ikun hemm inqas indipendenza, jiena naħseb li l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja bħala supervizur xet eh, titfex dubi fuq l-indipendenza ta' kull autorita' ma' ovvjament irridu nsaħħu eh, l-indipendenza. importanti anka fil-qasam tal-korruzzjoni li jkollna l-indipendenza ma l-iskrutinju ġudizzjarju u l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja wkoll trid tagħmel dan l-iskrutinju u um, Irsi kun hemm ġustifikazzjoni għal kull azzjoni u dawn ir-rimedi għandhom jkunu possibbli taħt kull sistema legali li ħataq taħt eh, investigazzjoni. Għalek, per eżempju, jena għandi kolli dritt li kolli persuna li t-defendini kien pajizi kif ukoll fil-pajjiż fejn il-proċedura għaddejja dawn huma xuħut mill-dispożizzjonijiet imma l-iktar dispożizzjoni importanti hija dik tal-drittijiet proċedurali jekk mhux ħanaqblu fuq l-standards vinkolanti bażiċi għal drittijiet proċedurali li jkunu standards olin, jekk ma nagħmlux dan mela mhux ħankunu nissew aħna inwaqfu l-eppo. Iva, mena nishtiq nikkommenta li hemm kontribuzzjoni tajba millant l-stand l-shadows u hemm numru ta' kollegi li jixtiequ jieħdu l-mikrofonu għandna biżejjed ħin nibda Baxil Voss. Grazzi ħafna Claude. Nixtieq nikkonferma il-punti ta' Senjora Kaufman najt li naqbel nixxin nafu kif l-appo se jaħdem fi eh, l-istati membri differenti iva. L-appo dan jishti iktar kooperazzjoni bejn l-sistemi nazzjonali ma din hija kontradizzjoni naħseb li għandna naħsbu ħafna iktar dwar kif din is-sistema se taħdem Jena naħseb li memx bizziet xsib li sar dwar il-prinċipju ta' sussidarieta jista' jkollna problemi vera kbar. U nixin kunu nafu li ma' prosekutur pubbliku f'liema stat jaħdem fuq liema każ. U kif smajna minn antjan, kif nistgħu nassiguraw li hemm l-indipendenza? U fl-istess ħin, manna lebda proċedura kriminali sabiex naħdmu fuq dawn il-każijiet. Għalhekk qed naraw ħafna miżuri differenti hemm il-kwistjoni tal-forum shopping ukoll. Għalhekk għandna strutturar tal-proċess kriminali fuq livell Ewropew għalhekk irridu nikkonsidraw kif eh, is-sistema ħataddem fil-prattika dwar ir-regoli tal-evidenza. Per eżempju, għandek il-validità transkonfinali tal-evidenza li għax xi ħaġa meħtieġa. Mbagħad eh, għandek il-prinċipji li l-affarijiet ikunu li l-proċeduri jkunu ġusti fil-Ġermanja aħna nitkellmu dwar dritt għal l-imħallef li jkun maħtur legalment. Nkunu nafu kif jista' jkollna struttura li taħdem għabbażi tal-prinċipi bażiċi tal-proċedura kriminali. Bħalissa m'għandniex għada ma jeżistux dawn il-prinċipi għalhekk irridu naħsbu dwar kif eh, sistema olistika se għadem kemm jekk tkun sistema kollegiali jew le. ċerta għanna bżon li l-lowla n norganizzaw l-affarijiet b'mod differenti għalhekk irridu naħsbu ħafna iktar, irridu nistudjaw għam dawn il-punti ħafna iktar. biex nala, jiena naħseb li għaddeja tajba Iva li konna leppo, imma rridu naraw kif dan l-uffiċju se jaħdem fil-prattika. Grazzi ħafna Axel, issa Signor Mir. Ja, for. Grazzi ħafna, President. Il-partit tijaj u għatal tal l-opinjoni li eh, il-kompetenza trid eh, tibqa nazzjonali. Anke jekk qed nitkellmu dwar il-frodi ġifiri li jisir mill-fondi Ewropej. U ma xorta waħda nixtieq nagħmel qatt ta' mistoqsijiet f'pajjiżi fl-Olanda maħniex ċari aħna dwar il-kunċett ta' zona unika legali. Forsi l-Kummissjoni tista tagħtini iktar dettalji dwar dan il-kunċett u tista' tgħidli wkoll x'inhuma il-kompetenzi tal-Tribunali Nazzjonali f'din iż-żona unika Ewropea. Naf li hemm diskussjoni qed isseħħ dwar dan il-punt u nixtieq nkun naf li huma l-aspetti favur u kontra. Nixtin kunna fjek il-Presidenza jata tal-opinjoni li dan huwa l-ewwel passa biex naslu għal kodiċi ta' proċedura penali Ewropeja. U ħagħuħra li tista' tkun utli li kollna kooperazzjoni iktar mill-qrib bejn il-pajjiżi membri f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna, Sinjor Swinberg. Tack för ordet, herr ordförande. Grazzi tal-li tajtni l-mikrofonu, President, nishti eh, nirringrazzjakom għall l-informazzjoni kolla li smajna mandi xib mistoqsijiet partikolari, ma nista najdilkom xinni l-pozizjoni tana. Dak li nistaw naraw aħna. U għalija għet eh, jinħolo eh, dan is-super state Ewropew U jekk tħarsu lejn il-possibilità tal-Iżvezzja li jaċċertaw li konem li liġi tilli applikata, nista' ngħid li l-awtoritajiet Zvediżi għandhom ħila biżet sabiex jaħdmu fuq ir-reati kemm fuq livell nazzjonali kif ukoll b'mod transkonfinali. Għalhekk il-Kummissjoni tista' iżżomm l-investigatura tagħha fi Brussell. Peter Dolem. Thank you very Grazzi ħafna, grazzi President. Jiena se nagħmel komment fil-qosor u iktar ġenerali fuq din il-kwistjoni. Għax palissa nara li lan tal-Kunsil huwa li dan il-proposta li din il-proposta ma tgħaddix u billi ikun hemm korp li twaqqaf li jkun simili għall eurojust Il-Kunsill qed għandu lan li l-Istati membri jaħtru il-prosekuturi lill-lepposa biex l-Istati membri kun jistgħu jagħmlu l-monitoraġġ tagħhom stess. Ir-regola tal-Parlament Ewropew sabiex biex jirreaġixxi għall ħtiġijiet ta' ċittadini, u mbagħad il-gvernijiet ma jkunux jistgħu jaqblu fuq xi affarijiet bil-moħbi il-ġlida kontra l-korruzzjoni u l-frodi li jikawza dannu l-interessi Ewropej dana irridu aħna naħmu fuq b'mod trasparenti u effiċjenti permessa ta' twaqif tal-leppo imma twaqif tal-leppo irridu aħna nemmendaw ir-regolament fuq l-ewla fuq l-Eurojust sabiex aħna nevitaw li kunem xi irdupjar tax-xogħol. Jiena naħseb li l-Kumitat Libe u l-Parlament Ewropew għandhom jitolbu li rapporti ieħor eh, jiġi mfassal sabiex ikun impressjoni li titpoġġa fuq l-istati membri differenti. Grazzi ħafna Peter. Katerina. Dek joġbok. Era Sì, grazie. Grazie ħafna President, nixtieq nirringrazzja l-Presidenza għal ħidma tagħha, nixtieq nirringrazzja il shadow eh, Rapporters kif ukoll Rapporters għal ħidma li wettqu fu eh, il-waqfin tal-leppo jiena nemmen li Aħna naqblu ma jena naqbel ma ħafna mitħassib eh, li eh, smajt dal-ħodu u jena naħseb li vera fundamentali u koll eh, u jena naqbel għawnek għawnek li jkunna l-involviment sħiħ tal-Parlament Ewropew fil-passi li minn stan negozjata ħlibek aħna nistgħu nkunu nafu eżatt eh, xet isir pala xogħol u sabiex imbagħad nispiċċaw bi proposta xirqa. Dan huwa vera importanti iva hemm ħafna tħassib ħafna affarijiet li għadhom pendenti qed nitkellmu aħna dwar l-istruttura, kif ħajaħdem dan l-uffiċċju, kif ħannegarantixxu l-indipendenza wkoll, kif ukoll mill-banda l-oħra kif jista' jkun hemm il-ħarsin ta' dawk li mbagħad jispiċċaw jkunu jiġu investigati. Imma ovvjament eh, ma nixtieqx jiena nisfa xi dudi fuq eh, din l-entità, imma din għandha tkun possibilità li nasa biex naslu għal soluzzjoni li tjeb soluzzjonijiet sa biex nkunu nistgħu nsolvu eh, tħassib li għandna. U punt ieħor li smajna dal li f'xi stati Ġifieri li fejn il-ġlida kontra l-frodi qed taħdem b'mod effiċjenti wkoll dana jistgħu jixprunom sabiex dawn eh, dawn l-istati jistgħu jgħinu sabiex jinħoloq uffiċċju li jkollu valur li jkun effiċjenti sabiex insibu soluzzjonijiet li jistgħu jiggarantixxu li jkollna aħna entità li tħares jiġifieri li l-indipendenza li hija vera importanti u li jissaħħaħ dik il-kooperazzjoni li hemm bejn l-istati membri jiġifieri sabiex jiġġildu kontra il-frodi u naħseb li dana jista' jagħti valur eh, miżjud għall-attivitajiet eh, tal-Komunità Ewropea u dan ukoll ħan irrepeti ruħu li dan ukoll ħajja tagħti opportunità li l-Parlament Ewropew ħalli jikkontribwixxi fit-tfassil u għal waqfin tal-epo. Grazzi ħafna se nagħlaq din il-lista fadal biss żewġ kelliema oħra Sur Lopez Aguilar, Juan Fernando. Thank you, Claude. I find it... Grazzi, Claude nara vera sinifikanti li kull darba li niftu aħna diskussjoni dwar kull stadju proċedurali fuq l-implementazzjoni ta' artiklu tal-TFU għax eh, huwa dak li u għadak li jisemma ġifiri u għandu ir-raġuni il-għala għanna jkollna leppo jew le. Mbagħad eh, nerġgħu eh, niftu diskussjoni mhux biss fuq livell politiku kif ukoll fuq l-aspetti tekniċi tal-possibilità li fl-aħħar eh, nwaqfu l-leppo u ovvjament il-punti tekniċi l-iktar li jirrakjedu ix-xogħol imma naħseb li huwa l-waqt li nfakkarkom li dan huwa partit politiku, ovvjament. Iva, e, dana ħajjuħu ħafna xol, zmin mux biss mill-Kommissjoni bħala l-istituzzjoni li tfassal il-proposta imma l-Kunsillu kol, kull stat membru li jaċerta li li eh, s-sistemi kollha nazzjonali jiġu konsidrati li l-affarijiet ikunu bilanċjati, ġifiri dan huwa vera delikat. Fat li jem rrit ikonna korp Ewropew li jiġġielet kontra kriminalità transkonfinali serja fl-Unjoni Ewropea kollha U hemm affarijiet li jmorru li lin mill-ħiliet tal-prosekuturi pubbliċi tal-Istati membri tas-sistemi ġudizzjarja tal-Aġenziji tal-Infurzar tal-Liġi fl-Istati membri individwali. Anka l-investigazzjoni ta' dawn l-oqsfa kriminali fuq livell Ewropew. Għalhekk irridu nżommu aħna mal-punt politiku għax ovvjament jiena konxju dejjem kont konxu jiena dwar eh, differenzi li jeżistu fil-garanziji proċedurali għal drittijiet kriminali u l-kodiċi kriminali ta' kull stat membru. Lill-prosekuturi pubbliċi u l-Aġenzija l-Infurzat l-Liġi mhux l-istess eh, bejn l-istati membri differenti imma jekk ikollna entita unika tista' telep in-nuqqasijiet ta' kull aġenzija l-infurzar tal-liġi ta' kull stat membru. Għalek naseb għanna jikonna livell massimo politiku flok li kull darba nerġaw niftu diskussjoni fuq eh, l-aspetti tekniċi, l-kwistjonijiet li rridu nsolvu għam, eh, irridu aħna nbidlu l-affarijiet nieħdu azzjoni u għanna dejjem nebatu il-messaġġ li kienet raġuni tajba li dan l-artiklu 86 dan li iddaħħal mill-bidunet fil-formulazzjoni ta' TFU, speċjalment fil-qasam ta' libertà ġustizzja u sigurta, għalek nsipruħi eh, sfurzat li nerġa' nfakkarkom li dan il-kumitat libe għandu iżom mal-prinċipju politiku li aħna għanna nħedġu minnaħat tal komissjoni u l-Kunsil sabiex jamlu progress u eh, jamlu dan mill-aktar fis possibli għalli bekk forsi ħana raw il-waqfin tal-eppo matul eh, dan il-mandat ta' dan il-parlament. Survojt l-aħar kellim fuq il-lista. Grazzi ħafna jiena nixtieq eh, nerġa' niddiskuti l-kwistjoni fundamentali smajna minn is-Sinjura Kawfen li id-drittijiet fundamentali ħajġu imħarsa. Tenu huwa punt deċissiv għall kummissjoni saru xi emendi jew bidla fil-pożizzjoni konvenzjoni Ewropea Drittijiet Fundamentali, il-Karta hemm qatt ta' ftejjemiet li għandna hawnhekk li qed jirreferu għal bażi għal diskriminazzjoni ma nistgħux aħna ninjorawhom. Hemm jeżistu regoli fuq l-igwaljanza u jiena nemmen li l-unika eċċezzjoni li għad diskriminazzjoni għabbażi ta' twemmin politiku għandi mistoqsija jekk il-Ġermana, jekk il-Gvern federali jgħid li eh, mhux ħajinvolvi ruħu, il-Kummissjoni se tagħmel xi ħaġa hemmhekk se taċċerta li jkun hemm implementazzjoni sħiħa mill-Repubblika Federali tal-Ġermanja hemm xi pajjiżi oħra li ħajjiġu mill-quta li forsi inneħħu xi kundizzjonijiet mill-lista tal-kundizzjonijiet li waslu għal diskriminazzjoni. Forsi hemm l-approċċ fejn id-drittijiet fundamentali ma jiġux applikati jew rispettati 100% u għandi mistoqsija dwar l-istati membri pajjiżi qed jgħid li iċ-ċittadini huma kif Kif jiġu estraditi mill-Leppo? Yeah, exactly. I'm going to come back to our rapporteur, Ms. McAvey, and uh, I really want to hear. Naddu għal s Sinjura McAvey. Umbat nisma mill-Konsil u l-Kommissjon nittama li kienu għadin jisimaw dak li xkien jadjenat u ħadu nota tal-mistoqsijiet. Kiena xtaqt ngħid li rispettivament mill-punti ta' Juan Fernando dwar il-mod kif ix-shadows u l-membri individwali kienu għadin isegwu l u tifsira oriġinali tal-proġett. Eh, raġuni għalfej qed eh, jiġri dak li qed jiġri hija l-kwistjoni tal-sistemi differenti li qegħdin jikkompetu ma' xulxin. U xi ħaġa bħal din taħtiġ bidla fid-drittijiet proċedurali. Eh, ix-xogħol huwa komplikat ħafna, hemm ħafna xogħol involut. U għal daqstant rispettivament minn dak li qal is-Sur Aguilar, dinja biċċa xogħol ibsa għal Parlament. Xi ħaġa li teħtieġ ħafna xogħol minna naħa tagħna bħala Parlament. Mish xi ħaġa superfiċjali din għalina. Għaliex hemm ħafna sistemi kriminali differenti drittijiet proċedurali involuti u l-affarijiet l-oħrajn kollha li semmew il-kollegi, però nixtieq li l-Konsill u l-Kommissjoni se jieħdu nota u jwiġbuna aktar tard mela. Nibdew bis-Sinjura Makovej u mbagħad ngħaddu għall kunsill u l kummissjoni Grazie President. Lepo. Eh, eh, hija xi ħaġa li qiegħda fit-trattat. It-tieni net ma nistawx nistennew li l-liġijiet li għanna jistabilixxu huma l-EPO. Il-liġijiet eh, fl-istati membri differenti mhumiex l-istess. Il-liġi proċedurali hija xi ħaġa għal ġejjini nafu nilħuha u nafu ma nilħuwix. Aħna nittamaw li jiva, però sissa għadna ma nafux, nafu li rridu waqfu dan Leppow u nafu u kol u għonek nishtiq nfakkarkom eżis kollegi li l-2013 eh, il-frodi rapportata mill-orti ta' auditori hija tal-fuq minn 300 miljun euro. 20 biljon euro fis-sena fl-Unjoni Ewropea kollha, ġifieri hemm ħafna flejjes li mhumiex irkuprati u hemm ħafna nies li ma jiġux maqbuda. Leppo jaf tipprova solvi din il-problema u għalhekk tinsab eh, fit-trattat il-possibilità tal-ħolqien tagħha. Il-mistoqsijiet tagħna għandhom tweġiba, pereżempju x'liġijiet proċedurali qegħdin nużaw, jekk pereżempju nagħmlu tfittxija fl-Italja, imbagħad se nsegwu il-liġi Taljana, jekk se narrestaw il xi ħadd fil-Ġermanja, hemmhekk lepow se jsegwi l-liġi Ġermaniża, eċċetera, imbagħad fit-tmiem tal-investigazzjoni meta l-prosekutur jiddeċiedi flima stat membru se jibgħat il-każ, allura l-evidenza kollha miġbura waqt l-investigazzjoni se tiġi rikonoxxuta mill-qorti ta' dak il-pajjiż għalek irridu nistennew it-tmim tal-investigazzjoni un bat sta għal-qorti għaliex eh, kull manna issa u Olaf li għamel xogħol amministrattiv u investigattiv jibattu l-punti ta' kontat nazzjonali imbagħad aktar minn nofs tal-investigazzjonijiet tal-Olaf ma jkunx hemm segwitu għalihom fl-istati membri. It-tielet net stati membri fejn l-affarijiet sejrin tajjeb, però nafu wkoll hemm stati membri fejn il-flejes tal-kostituenti mhumiex qed jiġu rkuprati. Irdu naħsbu b'ċertu mod, aħna rridu naħsbu rdu nirkupraw il-flejes kollha. Ma jistax ikun li ċerti stati membri jagħmlu xogħol kollu oħrajn ma jagħmlu xejn. stant jekk hemm il-bona volontà, nistgħu nimxu l-qudiem għaliex kif qed sissa hija sitwazzjoni fejn l qed tagħmel l-investigazzjoni tagħha mbagħad hemm il-problema ta' bejn l-Europol u l-Eurojust, però naħseb li x-xogħol tal apple se jkun uniku, ġifieri dan se jibdew investigazzjoni mill-bidu u mbagħad jaslu sa tmiema. Il-każijiet jiġu eh, distribuiti b'mod random u joqgħodu attenti wkoll li ma jkunx hemm ċertu preġudizzju u jkun jistaw jintużaw ir-regoli proċedurali minn kull stat membru fejn qed tittieħed l-investigazzjoni. Umbat l-evidenza tkun tista' tiġi rikonoxxuta fl-istat membru fejn jasal il-każ. Jiġifieri għalija s-sitwazzjoni hija sempliċi u naħseb nistgħu naslu għall miri tagħna grazzi. Grazzi. Issa il-Kunsill. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq nirrikonoxxi dak li għadha kif qalet is-Sinjura Makovej. Aħna għandna l-istess skop. Nixtiequ li l-Apple tkun effiċjenti u nixtiequ li jkollna Apple li tkun indipendenti wkoll. Qegħdin nagħmlu l-almu tagħna aħna biex l-Apple tkun parti mill-aġenda tal-Konsil ta' Diċembru u nittamaw li jkun hemm aktar akbar indipendenza wara proċedura ġdida għal ħatra tal-prosekutur kap u possibilment il-prosekuturi Ewropej l-oħrajn kollha. Imbagħad ħanaqleb għal Franċiż issa jgħid il-kelliem nixtieq inwieġeb għal mistoqsijiet tal-Onorevoli Michel. Dan fakkarna li l-Kunsill u l-Kummissjoni rridu jipproċedu malajr biex jaslu għal adozzjoni F'waqta ta' dan il-proġett, jiena mill-Kommissjoni m'għandix dubi, però għal dak li għandu x'jaqsam mal-Kunsill eh, eh, rridu naħdmu bħala presidenza taljana, aħna nixtiequ. Naħdmu, però ma nistax nitkellem f'isem stati membri oħrajn, issa bl-Ingliż. Rigward il-punti l-oħrajn. Hawnhekk niskuża ruħi mas-sur Albrecht ma konċ ċar bżejjed. Inti għed li aħna nixtiequ inna ċerti dispożizzjonijiet. Però forsi ma fimtniex tajjeb lili, aħna nixtiequ li jkollna sistema b'saħħitha għal ħarsina tal-atti proċedurali. Ma rridux għom mit-test dawn il-partijiet. Aħna din il-kwestjoni ħdimna fuqha fil-laqa informali ta' Milan. Xtaqna l-Ministri jitkellmu dwar il-livell ta' ambizzjoni fil-rigward ta' ħarsin ta' drittijiet proċedurali għal persuni involuti fil-proċeduri ta' Aleppo. Bħalissa, bħala minimu, għanna l-akki li jfisser li direttivi adottati kollha sissa u mbagħad hemm ukoll il-miżuri nazzjonali. Hawnhekk nixtieq nisħaq lill-Presidenza Taljana res żewġ proposti li kienu ilhom qoddimna minn Diċembru u issa ressaqniehom. X'aktarx li f'Diċembru nkunu nistgħu niffinalizzaw id-direttiva dwar l-innoċenti u għamilna progress ukoll fuq il-proposta ta' direttiva l-għajnuna legali, ġifir impenjati bisħiħ għal-ħarsien ta' drittijiet fundamentali aħna u nixtiequ li xi ħaġa bħal din tkun inkluża fil-proposta regolament fuq l-EPO nilqaw kol l-istedina ta' Sinjura Kaufman biex niprezenta dokumenti. Jena naħseb li apparti minn dak li diġa jinsab fuq l-internet. It-test ta' Diċembru u kol jista' jiġi publikat għaliex dan emurant il-ministri, bis saħħat kolkom stampa aktar ċara ta' xinu jiġri. Emmek kemm il-qofol tal-proposta tagħna. rigward ir-rotazzjoni tal-prosekutur Ewropew kien hemm din il-mistoqsija. Dan huwa il-punt ta' tluq tagħna, jiġifier mhux is-sistema permanenti li se jkun hemm rotazzjoni kull tliet snin fl-ewwel fażijiet bħalma huwa l-każ għal entitajiet ġudizzjarji oħrajn meta inti twaqqaf entità biex ma jkunx hemm eh, il-possibilità li kulħadd jitlaq f'daqqa, eventwalment għandna sistema fejn terz jibda wara tliet snin, eċetera. Però Umbat meta jkollna r-reġim f'postu din is-sistema umbat tieqaf, ma tkomx titħasbu dwar xi ħaġa bħal din. Apparti minn hekk rigward it-talba mill-Bundestag biex ikun hemm ħatra minn naħa tal-Parlament Ewropew kif qedtilkom aħna se nipproponu lill-Ministri sistema aktar effettiva biex ikun hemm indipendenza akbar għal prosekuturi Ewropej. F'dan l-istadju għadin nikkonsidraw l-idea ta' panel b'modell li jintuża l-ħatra tal-imħalfin fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-Lussemburgu fej kollok proċedura miftuħa pubblika li tkun miftuħa għal kulħadd. Mbagħad ikun hemm short list li tiġi proposta lill parlament Ewropew u l-Kunsill. U mbagħad dawn jiftehmu flimkien bħalma jiġri għal ħarsin tad-dejta Ewropew. Kif se niżguraw li ma jkunx hemm eh, konflitti bejn il-Eurojust u entitajiet oħrajn? Ah, dwar din is-sitwazzjoni għadna ma trattajniex sissa. Però naħseb li għandna bżonn test ċar ħafna fuq il-proposta tad-direttiva fuq il-ħarsin tal-interessi nazzjonali, aħna ma rridux ninsew li il-kamp ta' applikazzjoni tal-EPPO huwa marbut mill-qrib mid-definizzjoni ta' inkriminazzjoni li nsibu fid-direttiva abbozz fuq il-ħarsien tal-interessi finanzjarji. Aħna konna bdejna fl-istess ġurnata ma' rapporter ma' sur Lopez Aguilar u Sinjora Gressler ukoll dawn ġew maħtura u aħna bdejna bil-proċess ta' trialogu u naħseb mexjien ġmilu issa. B'mod li konna l-adozzjoni ta' direttiva u direttiva li kolla definizzjoni ċari għaliex jekk ikonna dan ikonna wkoll mandat ċar għall-EPO biex naraw li marrejati jaqaw fil-kamp ta' applikazzjoni tal-Apple u li marrejati le. Tien net Naħseb li l-iskambju ta' informazzjoni se jkun kruċjali. Aħna din naraw dialogu u interazzjoni bejn l eppo u l-aġenziji oħrajn, speċjalment il-Eurojust bħala sistema fejn l-iskambju ta' informazzjoni ikun jista jopera b'mod effettiv. Imbagħad rigward il-Eurojust aħna nemnu li r-rwol tiegħu huwa essenzjali biex ikun hemm kooperazzjoni tajba bejn l eppo pajjiżi terzi u mhux biss pajjiżi terzi però aħna smajna li mhux l-istati membri kollha se jissieħbu. Eh, Kien hemm pajjiż ukoll huwa sklus minħabba kapitlu 5 tat trattat u mbagħad naraw dwar pajjiżi oħrajn. F'dawn il-każijiet il-Eurojust bla dubju se jilab ruol essenzjali rigward l-ispejjeż issa naqdi l-kelma lill-Kummissjoni biex jwieġbu. Kif qedtilkom Aħna diġa ressaqna l-mistoqsija dwar min għandu jħallas għal dawn il-prosekuturi meta ngħaddu għal sistema ta' kolleġġi. L-istati membri, per eżempju, għaspejjes tagħhom jew inkella xi ħaġa bħal din tkun koperta mill-budget komunitarju, però din hija mistoqsija li ressaqna bissa issa. Issa nixtieq. Naddi għal punt tas-Sinjura Mejer. id żona legali waħdanija din hija espressjoni tajba, iva, però hija wkoll kunċett. Jiena provajt eh, nippreżentalkom qasam fejn leppow ikun jista' jikseb ċerta evidenza biex ikun jista' jagħmel miżuri ta' investigazzjoni mingħajr ma ikollu problemi ta' frontieri. Però aħna għandna sistema ta' delega tinsewx fejn il-prosekuturi delegati se jkunu għadin joperaw fuq livell nazzjonali mal-awtoritajiet nazzjonali u e, għal daqstan aħna naħsbu li s-sistemi nazzjonali huma rispettati bisħieħ minn din is-sistema deċentralizzata. U jekkux se jkun kodiċi proċedurali Ewropew le aħna kull ma din nagħmlu huwa li f'dan l-istadju nippruvaw narmonizzaw ir-regoli ta' proċedura għall-EPPO però xorta waħda se jkun ehm, il-każijiet għaddejn qoddim il-qrati nazzjonali kif qegħdin jgħaddu bħalissa għaliex l-EPPAW se tippreżenta l-evidenza kollha lill-qrati nazzjonali. U hemmhekk ovvjament jiskattaw il-proċeduri nazzjonali fl-aħħar net biex nikkonkludi mistoqsija u tweġiba ta' malajr lil Honorevoli Boyd dwar l-istradizzjoni. Taħt is-sistema tal-mandat tar-rest Ewropew hemm regoli biex ikun hemm l-istradizzjoni ta' ċittadina nazzjonali minn stat membru għal ieħor. Fis-sistema tal-EPO u sistema hija pjuttost simili għadna qegħdin diskutuha, però l-EPO ikun jista' jitlob l-awtorità ġudizzjarja biex jinħareġ EAW. Nirreferu għal dak li diġà jeżisti u dak li ilu fis mill-2002 u bekk provajt insomma in-wieġeb ta' malaj malaj il-ħafna mill-mistoqsijiet li kienem. Pero xorta, jekk hemm mistoqsijiet oħrajn les li nweġibhom. Grazzi ħafna issa naddu għall-Kummissjoni. Grazzi, President. Ma tantx għandi xinżid ma dak li qal il-kollega tal kunsill l-ewwel net ngħid li huwa tajjeb li nisimgħu dan l-appoġġ kollu mhux biss għat-twaqqif tal-eppow, però anki għat-twaqqif ta' din l-organizzazzjoni b'konformità mal-proposta tal-Kommissjoni. U red lines li semmejna bħala effiċenza, indipendenza, eccetera, dawn semmewhom ir-rapporter u kellim oħrajn. Ġifiri, grati ħafna għal dan. Nixtieq ngħid ukoll li minn naħda l-Kommissjoni kuntenta ħafna li komplu naħdmu mal-Parlament Ewropew fit kompleta diskussjonijiet fuq dan id-dossier daqshekk importanti. Issa, xi punti interessanti diġà semmew mill-kummenti li smajna dal-ħodu. Per eżempju l-kooperazzjoni bej il-Eurojust u l u Olaf ukoll. Dan huwa marbut ukoll mal-kwistjoni ta' spejjeż li diġa' semma fetħejja tal-proposta l kommissjoni iġġildet ħafna u ħasbet ħafna kol dwar kif jista' jaħdem dan f'ċertu sens, is-sistema jaf tkun sempliċi, ġifieri jekk il-deċiżjoni ta' kompetenza tkun li l-kompetenza tkun fidejn l-Eppo, hawnhekk l-awtoritajt nazzjonali ma jkunux kompetenti biex jitrattaw il-każ u dan ifisser ukoll li bħala konsegwenza ta' dan il-Eurojust ma jkunx jista' jikkordina l-azzjonijiet u jappoġġa l-azzjonijiet tal-awtoritajiet nazzjonali lanqas, però jekk il-każ ikun fidejn l-awtoritajiet nazzjonali, il-Eurojust ikollu rwol xielab u jkun jista' jappjata l-appoġġ tiegħu. Nappoġġa wkoll dak qal il-Kunsill fl-involviment tal-Eurojust ma ma pajjiżi terzi u stati membri li ma jkunux qegħdin jieħdu sehem fl-iskema tal-EPO rigward l-ispejjeż permetti li ngħid li ovvjament iva provajna niżguraw l-ispejjeż ikunu baxxi kemm jista' jkun. Jekk taraw id-dettalji tal-kalkoli pereżempju tistgħu taraw li hemm xi kompensi li jiġu mill-fatt li xi xogħol se mhux se jibqa' taħt olaf u laqqas taħt Eurojust. Ġifri l-spejjeż minimi se jkunu, ovvjament il-Konsill inkluda elementi ġodda li għadhom ma ġewx kalkolati però, pereżempju l-kwistjoni jekkux il-prosekuturi se jitħallsu b'mod nazzjonali jew inkella mill-budget komunitarju, qatt ma nistampa ċara dwar dan. Fuq il-kwistjonijiet ta' drittijiet proċedurali u garanziji, ovvjament nistgħu ngħidu biss dak li jedna qabel u importanti ħafna li drittijiet proċedurali jkunu hemm u jkunu garantiti skont l-akki u skont il-liġijiet nazzjonali. L-EPO jista' jaħdem biss jekk jirrispetta drittijiet fundamentali fl-istadji kollha tax-xogħol tiegħu. Grazzi ħafna. Grazzi. Issa, il-rapporter se jaħdem ma' shadow biex jara xista jsir fl-istadju li jmiss. Grazzi ħafna ta' din id-diskussjoni. Kollegi nistgħu ngħaddu issa għall-aħħar punt fuq l-aġenda. Nixtieq nitlob lil Jan Albrecht biex jekk jogħġbu jieħu postu. Unbek nkun nistgħu ngħaddu għall-intervent li jmiss, grazzi. It's a very brief point. Yeah, of course. Mm-hmm. okay, we can just start. Yes. Mm-hmm. Okay, dear colleagues, uh, for the last... Eżis kollegi, għall-axar punt fuq the agenda għanna rapport annuali tal-2013 u l-pozizjoni ta' l-interessi finanzjari tal-Unjoni Ewropea, ġifiri il-ġlida kontra il-frodi opinjoni fuq rapport ta' inizjattiva propja rapporterja Signora Monika Makovej ukoll u għanna aħna la bozza rapport anzi la bozza opinjoni u nadi tal-kelma l Signora Makovej sabiex fl-2013 iktar minn 15,000 irregolarità ġiet irrapportata mill-awtoritajiet nazzjonali u minn dawn kellna madwar 1,600 li ġew meqjusa bħala fraudolenti.